il-każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem l-urġenzi għandna sija u ser nibdew bil repubblika Demokratika tal-Kongo. Is-Sinjora Kostanz. Il-kriżi qed turi il-problemi fil-żona tal-lagi l-kbar. Problema fejn il- kongress tal-Istati Uniti ma tajiex daqshekk attenzjoni, qegħdin indirizzaw forzi armati professjonali hawnhekk, il-persuni qed jipprovu jiksbu ir-riżorsi naturali. M'hawnx rieda sabiex ikun hemm riformi tal-gvern dan ifisser li l-pista sigurtà illi refaw il-popolazzjoni ċivili għal bosta snin, issa ma jistawx jibqaw jirfaw aktar. Wasal iż-żmien illi sir xi ħaġa, sir xi ħaġa sabiex insolfu dan il-konflitt u mhux sempliċement nippruvaw nagħmlu ġestjoni tiegħu u neħtiġu dialogu u effettività fuq tlet livelli għanna bżon ta' responsabilità tal-nis tal-Kongo. Irdu nwafqu l-violenza u kol darba l-dejjem rikors għal qorti internazjonali kriminali monitoraċ indipendenti U dawn huma l kondizjoniet illi jippermettuna li l-kriżi insolvuha u mhux biss nagħmlu ġestjoni tagħha, irridu nizguraw illi jibda dialogu bejn id-DRC u l-Irwanda. Minuta żejda, President, nista' nuża? Għandi minuta fuq id dokumenti tiegħi. Ek joġbok taġġilx biex titkellem. Tista' ddum anke żewġ minuti iżda taġġilx. Grazzi ħafna, sen kompli eh, fuq il-livell reġjonali u importanti li id-dialogu li diġan bada bejn l-RDC Rwanda u lUganda jkompli il-xogħol li diġa eh, beda minn anki mill-Unjoni Ewropea tista' ġib maħa soluzzjonijiet sostenibbli u importanti għal żewġ affarijiet li konna mod ta' kif niċċikjaw l-affarijiet flimkien, ovvjament ukoll il-għajnuna umanitarja u jiena nixtieq li nara li dawk il-pajjiżi li huma konċernati parti mir rapport tal-ġnus maquda eh, jirrispondu għal dak li tinsaqsuhom. Issa rridu naraw ukoll il-missjoni hemmhekk tlispiċċa l-mandat tagħha. L-Unjoni Ewropea diġà qed taħdem ħafna bl-għajnuna umanitarja u anki bejn bil-missjoni tagħna u seku mipol. Jiena l-istat tal-Kongo nixtieq namillu appell biex il-tabib Mukwege eh, eh, jara li sir l-inkjesta mm, dwar il-qtil tiegħu. Ħafna nisa li huma vittmi ta' mutilazzjoni sessuali u aħna nisperaw li l-istat tal-Kongo fl-aħħar mill-aħħar itina il-risposti għatant mela mixtieqa fuq dawn il-każijiet. Grazzi. Grazzi tassew jiena verifikajt kellek żewġ minuti kienem zbal, nitlob skuza, iżda jekk joġobkom. U dan jott tal-kellima kollha. Ma tistawx taqraw dak kollu li tkunu ktibtu jekk ikolkom minuta biss. Għaliex inkella dak li ħat ippruvaw tgħidu mhux ser jinftiem. is senjura Kretu. Grazzi, President, Komissarju. Rwanda hija involuta ħafna fil-kivu ta' fuq e kif kien ċar bil lem 23 li okkupaw il-belt ta' Goma. Immiex gwerra ċivili biss, imma hija gwerra salvaġġa illi tinvolvi ħafna pajjiżi l-ar gwerra illi rajna minn żmien it-tieni gwerra dinija hija gwerra fuq ir-riżorsi hemm aktar minn 30,000 refuġati mill-Goma it-tfal ma jistawx imorru l-iskola u jiġu reklutati bħala soldati. Il-persuni mhux qed eh, jaqalaw ħafna flus biex ikunu jistgħu jgħixu u hemm stupri tal-massa. Aħna Irridu niżguraw illi din il-missjoni ta' zamma ta' paċi ta' bilħaq taħdem, jiena ma naħsibx illi dawn il- il-persuni tan NATO jistaw jittrattaw dawn il-konflitti kollha. Għanna bżonn ta' strateġiji sabiex niġildu dawn l-livellijiet unħarsu nħarsu l-popolazzjoni ċivili u kol sabiex nikkontrollaw il-profitti mill-attivitajiet ehm, ta' minjeri ta' rizorsi naturali. Issa żewġ minuti l-Onorevoli Nielsen. Grazzi ħafna fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo hemm kelma waħda li tiddiskrivi il-kelma makala li tfisser il-minjera ta' depp fej huwa dan ir-raġuni li tistabilizza din ir-raġjun tal-lag il-kbar. Il-korruzzjoni tar-ribelli il-fat li il-nis li jaħdmu fil minjeri u koll ikollhom jaħarbu Makkala huwa il-post post sasa fejn u ukoll ċentru penitenzjarju fejn hemm korruzzjoni rampanti. Il-reġjun kol tal-Minore eh, ma teżistix il-priġunieri militari huma dawk li jirrenjaw jagħmlu l-liġi huma. Memx nis li jitres u l-orti kif suppost. Em, problema tal-likel, promiskuita, tortura, em, eh, popli ma jispiċċaw qatt makala il-priġunerija dijek tfisser fil lardisi hemm bżonn ikun hemm l-istat ta' dritt li niġġieldu kontra eh, l-anarkija ġustizzja bżon ikunu ċari. Kull ftajim ta' paċi rrit jiskludi l-impunità u l-amnistija pal nies tal-Buskunda Ganda per eżempju, nis li joqtlu meta anki abbat nar li qatel ħafna nis f-16 il-sena ħafna ħafna nisa ġew maqtula il-tabib muwege dejjem ipprova jsalva dawn in-nisa xogħol verament kbir li kien jagħmel u xġaralu qatluh ukoll hemm bżonn li nagħmlu pressjoni fuq il-gvern tal-Kongo sabiex l-attentat ta' til ikunem il-kas jispiċċa ikunem iktar ġustizja soċjali, ġifiri l-risorsi naturali jien jinqasmu jiġu distributi kif suppost, kif nuxira. Grazzi. Fil Dank, fa' Kollegin kiel Grazzi tassew. Onorevoli Kir Nilsen. issa għal minuta u nofs l-Onorevoli Ojoland. Grazzi President Kommissarju, il-konflitti illi qatlu eluf ta' persuni Mijiet ta' eluf ta' persuni innoċenti dawret id-DRC f'żona ta' gwerra fejn dawk li jmexxu l-gwerra u l-uffiċjali korrotti huma dawk li qed jibbenefikaw, dawk biss li qed jibbenefikaw minn din is-sitwazzjoni. Sfortunatament l-appoġġ internazzjonali ma tax ir-riżultati mistennija. Il-missjoni ta' Zama ta' Paċi ta' Nazzjonijiet Uniti ilha għaddejja għal 13-il sena u kull sena 1.5 biljun dollaru jiġu allokati għal dan il-proġett. Iżda xorta waħda għadna maħniex naraw titjib Il-moviment emmet li M23 mhuwiex l-ewwel moviment ta' dan it-tip u żgur mhux ser ikun tal-aħħar. Jiena naħseb li l-bini ta' soċjetà demokratika la' rida politika b'saħħitha u viżjoni ambizjuża tal-mexxejja politiċi gvernijiet u kol oppożizzjoni li għandhom lan illi jibnu istituzzjonijiet politiċi sabiex igarantixxu drittijiet fundamentali. Sfortunatament dan mhuwiex il-każ hawnhekk fil-Kongo. Fin dank fa' kollegin Ojuland. Grazzi, onorevoli Ojuland. Issa, Is-Sur Murphy għal żewġ minuti u nofs. Grazzi, President. L-eskalazzjoni li kienem dan l-aħħar fil-provinċi tal-Van ta' Kongo wara li kienem l-irvelliet tal-armata tal-Kongo u eh, il-tkaċċija ta' uffiċjali tal-M23 waslet tal-kriżi fuq kriżi fuq kriżi. Il-Kongo tal-Vant ilu jinqeret għal deċenji sħaħ fejn hemm gwerer fost bosta gruppi ta' rebelli u l-armata li jippruvaw jiksbu kontroll fuq risorsi naturali fiż-żona. Il-pajjiżi ġirien qegħdin jagħmlu ta' parsi gwerer billi appoġġaw bosta gruppi ta' eh, rebelli u ma jsidu l-profitti tagħhom. Il-gruppi ta' rebelli kollha flimkien mal-armata impenjaw ruhom fi ksur ta' drittijiet u dan jinkludi wkoll eh, violenza sesswali. 48 persuna kull sija tiġi stuprata fil-pajis u dan iwassal għal 1152 persuna kull jum tiġi stuprata eluf ta' persuni mietu sa' mill-1998 u 140.000 persuna mandomx sa' fuq rasom ħarbu minħabba l-aħħar ġliet li kienem. L-Istati Uniti, l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina appoġġaw il-reġim ta' Kabila, reġim korrot, mod finanzjarju boxrin elf soldati ta' Nazzjoni Uniti sabiex tinkiseb il-paċi u l-istabilità u jkompli dan l-isfruttar ta' riżorsi naturali. Tattika tagħhom fallit. il ġennaj għal kull kapita ta' inqas minn dollaru kuljum huwa potenzjal sabiex dan ikun din tkun l-iktar zona Sinjura, fid-dinja, dawn l-uffiċjali qed isiru miljonari għaliex jagħmlu ċertu ftehimiet minn taħt ma' kumpaniji barranin illi għandhom kontroll ta' rizorsi u ma' jorganizzaw il-kontinuazzjoni ta' dan is-ser bi violenza li l għaddej għal 130 sena u jħallu l-persuni bla ebda ġit illi huma għandhom fir rizorsi naturali tagħhom stess din dan iċ-ċiklu ta' gwerrer u intervenzjoni imperialista għanna neqirduwa darba l-dejjem u għanna nwaslu l-paċi fil-reġun. Biex nġildu lil dawn il-mexxija tal-gwerer u importanti il-li rizorsi naturali jittieħdu fi sieda pubblika demokratika u dan kollu jiġi użat għal tal-popolazzjoni kollha kemm grazzi. Grazzi Onorevoli Murphy, issa fisem il-gruppi l-Onorevoli Posselt għal-minuta. President il-Kivu ta' fuq u l-Kongo kollu kemmu jider post tassew sabiħ b'mod ġeografiku, forsi wieħed mill-iktar postijiet eh, sbieħ fid-dinja, ma mu ġenna tal-art imma infern. Jista' jkun wieħed mill-iktar pajjiżi sinjuri fl-Afrika. Għandhom il-provvista tal-ilma, tal saħansitra produzzjoni tal-ikel, tal ikel għandhom il-commodities kollha, tista' tkun bażi ta' industrija sħiħa imma huwa vittma ta' storja kera ta' kolonializmu, postkolonializmu, gwerer ċivili u l-bqija. Issa aħna irdu nagħmlu l-almu tagħna sabiex niżguraw illi din iż-żona ċentralissima tal-Afrika ta' bilħaq issib il-paċi ta' dejjem u għalhekk neħtieġu kooperazzjoni bejn l-Unjoni Afrikana, Nazzjonijiet Uniti u l-Unjoni Ewropea. Nistgħu naraw ħafna ftejjim li huma l-istess, bħal pereżempju ftejjimiet dwar il-lagi l-kbar li mhux qed jiġi implementat huwa dizastru għar reġun Aħna neħtieġu illi namlu sforz sostenibli f'dan ir-rigward. Issa għal minuta u nofs onorevoli Gurmaj, President, Komissarju, kollegi, il-rebelli armati tal-M23 fetħu l-feriti kbar ta' konflitti għal snin twal. Il-negozjati u dialog jibdew il-ġimgħa l-oħra u kellna Rizoluzzjoni iżda s-sitwazzjoni waħda instabli minħabba il raġunijiet il bosta raġunijiet ta' dan il-konflitt kif ukoll l-implikazzjoni li dan għandu fuq raġun kollu kemm hu hemm bżonn ta' pjan strateġiku komprensiv. Apparti l-sitwazzjoni etnika, l-ambjent ekonomiku u soċjali, il-rwol tal-pajizi ġirin u din il-ġlieda rizorsi naturali għanna niġilduha l-isfruttar ta' rizorsi naturali bħal attività tal-minjeri illegali għanna nevitawa Qabel ma nsibu soluzzjoni dejjema, jien nixtieq nitkellem dwar l-atroċitajiet illi qed isofru ċ-ċittadini tad-DRC b'mod partikolari l-parti tal-Vant illi tant ilhom isofru għal bosta snin, mod partikolari l-użu ta' violenza sessuali fuq skala enormi u dan jinkludi tfajlit taħt l-età u din ma nistgħux nettolerawha, għandha tieqa f'darba l dejjem. Għandna nevitaw rejati ta' mibeda u għanna nejnu l vitmi li jirkupraw b'mod fiziku, b'mod psikoloġiku. Apparti minnek neħtiġu sigurta tal-persuni spustjati u l-konsegwenzi tal-konflitt għanna nindirizzawhom b'mod serju. Minna strateġija tajba għall-integrazzjoni tal-ex li u repatriazzjoni ta' refugjati, paċi dejjema u probabli illi maħna qatt ħanarawha. Grazzi tal-attenzjoni. Vielen Dank, Frau Kollegin Gomay. Es folgt Frau Kollegin Scharke für Grazzi, onorevoli Gurmaj, onorevoli Xaki, għal-minuta unos, president, kollegi, cocktail tossiku ta' violenza fuq risorsi naturali, stupri, reklutaċ ta' soldati tfal u il-faqar edin joħal unu ta' stabilita fil-Kongo tal-Vantu jaffetwaw da' 2.5 miljon persuna. Gruppi paramilitari qed ikomplu jwet u la' reati u ma' mejjuna mill-ġirin. L-Unjoni Ewropea għandha taġixxi b'mod koordinat flimkien mal-Nazzjonijiet Uniti u l-Unjoni Afrikana sabiex dawn l-avvenimenti korroħ u darba l-dejjem u kol biex tevita illi jista' jkun hemm konsekwenzi fuq ir-reġuni viċini. L-Unjoni Ewropea għandha ġipruħ, għandha taġixxi mod konġunt u b'saħħitha. Issa hemm min sospenda l-għajnuna l rwanda wara li kien hemm rapport li hija involuta fil-konflitt fil-DRC. Aħna neħtieġu pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea wkoll fir-rigward tal-individwi li eh, kisru l-embargo tal-armi ta' Nazzjonijiet Uniti. Nistgħu nagħmlu aktar fuq in-naħa tad-domanda billi ntejbu it-trasparenza u nirrapportaw fuq il-minerali li eh, jinstabu b'mod illegali fl-attività tal-minjeri il-reati tal-gwerra, il-violenza sessuali fuq in-nisa u r-reklutaċ tal-soldati tfal dawn għanna nirrapportawhom l-impunità trid tieqaf nixtieq nitkellem ukoll dwar l-attakk fuq il-tabib Dr. Unvege illi f'dan l-attakk inqatel il-bodyguard tiegħu huwa kien qed jgħin lin-nisa illi huma l-vittmi l lenin ta' din il-vjolenza dejjema. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Xakel, Onorevoli Pascal, minuta u nofs. Grazzi tassew Sur President. Jiena nemmen illi il-violenza illi hemm bħalissa fil-DRC tal-Vant hija riżultat ta' din il-ġlieda rizorsi naturali. Il-Gvern ċentrali ma jistax jizom l-affarijiet ordnati m'għandux ir rizorsi U ħanaraw ħafna li ser jipruvaw jieħdu vantaġġ billi joħolqu l-konflitt u jkollhom aċċess għal ġid ta' dan il-pajjiż. Il-popolazzjoni hija vittma ta' dawn il-kumpaniji illi permezz ta' klikek armati qegħdin jisfruttaw ir-riżorsi minerali. Dak li namlu s-soltu aħna huwa illi nipruvaw nistabilizzaw is-sitwazzjoni politika fil-pajjiż. Iżda, dak li neħtiġu namlu f'dan il-ka li namlu f'dan il-każ partikolari huwa li nwaqfu il-kummers ta' dawn ir-riżorsi u inwaqfu l-attività tal-minjeri illegali. Skont il-liġi Dot Frank, aħna nistaw nimponu it-traċabilità għal rizorsi minerali. Bekk nevitaw illi ikun hemm riżorsi naturali illegali illi jinbieħu fis-swieq globali. Din it-tip ta' traċċabilità tista' twaqqaf il-konflitti etniċi għaliex dawk li jistgħu jissugraw ma jibqax ikollhom l-inċentiv sabiex jissugraw f'din l-attività illegali. Grazzi Sur Paxka, kelli oħra, nibdew bis-surpreda għal minuta. Grazzi, President, Kummissarju. Jena naħseb li din hija sid darba f'dan il-mandat tal-Parlament illi aħna qed niddiskutu sitwazzjoni serja immens fid-DRC. Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li għanna d-dimna hija simili ħafna għal mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni li kellna qabel. Pal dik dwar l-Unjoni Ewropea ċepe JPA ġewwa Paramarivo. X'għandna nagħmlu meta tittieħed deċiżjoni f'konferenza, din id-deċiżjoni għandna nimplementawha. Grazzi onorevoli Preda, issa l onorvoli Repo għal minuta. Sur President, il-violenza fuq il-persuni ċivili fil-Kongo tal-Vant hija xi ħaġa tal-waħx L-ewwel qabel kollox aħna rridu niżguraw is-sigurtà tal-persuni spustjati u niżguraw illi l-għajnuna umanitarja ta' bilħaq tasal fejn għandha tasal. Nazzjonijiet Uniti, l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana għandhom wol xaqdu. In-nies tal-Kongo tal-Vant u mal darboħra vittmi ta' reati ta' gwerra, violenza tal-waħx. Il-stupru tal-massa, tan-nisa u tfajliet, il-qtil ta' persuni ċivili u reklutaġġ ta' tfal. fi gruppi armati. Dawn ir-reati tal-gwerra għanna nirrapportawhom Sfortunatament, jekk ma nikkastigawx li l-minet jagħmel ir-reati, dan ser iżid is-sensazzjoni ta' impunità, grazzi. Grazzi, Sur Repo, issa l-kaċ ti għaj, kjoġbok. Signora Korħola. Grazzi ħafna, President. Is-situazzjoni fil-Kongo hija waħda diżastruża għal seba' xhur lemmet 23 Uh, wet u il-violazzjonijiet ksur ta' ġittijiet tal-bniedem, il-tortura, l-użu tal-tfal soldati, stupru tal-massa tal-nisa. Is-sitwazzjoni ta' ġittijiet tal mnedem hija serja. Sens ta' impunità, reati ta' gwerra ma jiġux um, il-rizorsi enormi tal-Kongo qed jaqgħu fil-idejn żbaljati u qed jintużaw ħażin. L-Unjoni Ewropea u la u għandhom jagħmlu iżjed biex jisibu soluzzjoni għal kriżi u jwaqfu il-diżastru umanitarju. Dawk ħatja ta' stupru għandhom jiġu kastigati. Grazzi ħafna, sur koħla, sur kupola, jek joġbok. Grazzi ħafna jiena imħaseb sew dwar il-situazzjoni il situazzjoni il il-ħafna ksur ta' drittijiet ta' nidem il-kriżi umanitarja fil-Kongo għandna nikkondannaw it-tortura l istupri tal-massa, il-reklutaċ tal tfal soldati il-non prosekuzzjoni għal dawk responsabli għal dan il-ksur tal-reati ta' gwerra jipromovi l-impunità u jinkoraġixxi l-perpetrazzjoni ta' reati ġodda. L-Unjoni Ewropea għandha rwol hawnhekk. Għanna niżguraw il-kontribut tagħna biex nirrestawraw il-ġustizzja u s-sigurezza fil-pajjiż. U niżguraw il-kontinuazzjoni u l-għajnuna militari u l-missjoni ta' pulizija. Importanti ħafna li nsibu soluzzjoni biex niżguraw rispett ta' drittijiet tal-bniedem u ikonna paċi eh, il sigurezza u l-sigurtà fir-reġun. Grazzi. Grazzi, Sir Kukan. Signora Garen eh, Ogenberg, kjerġbok. Grazzi ħafna, President. Rebellion kontra l-autoritajiet kongolizi waslet għal uh, situazzjoni umanitarja u uh, fi sigurezza li hija disastruża. Rwanda ġiet akkużata li qed tappoġġa l-M23. Xi żewġ miljuni u nofs eh, persuni ġew spostati 400,000 Um, ħarbu lejn Rwanda u luganda eluf ta' persuni eh, sfaw vittma ta' violenza u ta', ta stupru il-komunità il internazzjonali hija mħasba sew. Um, krizi ekonomika soċjali fil-pajis għanna nikkundannaw kull qatt ta' ksur uh, flagranti ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi. id-DRC għandu jerġa' jistawra il sigurtà fil-pajjiż għandha tiżgura l standards internazzjonali. L-Unjoni Ewropea għandha tkompli fl-isforzi tagħha mod iżjed koordinat biex eh, tajn il-nies f'dan il-pajis u tigaranti xi għajnuna medikali. Grazzi. Grazzi, signora Geringa Dodenberg. Mela, meta tkunu tiġru, jiena nirċivi ħafna sinjali mill-messagġi mill-interpreti li qed tiġru wis. Il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna. Memx dubju li l-Kongo huwa stat fi stat traġiku speċjalment meta taħseb li dan il-pajjiż għandu jkun wieħed mill-pajjiżi li żied sinjuri fid-dinja minħabba riżorsi naturali fil-pajjiż za dan mhuwiex il-każ għalkemm id-DRC um, meċa l-qoddim issa memx progress u memx rispett tal-liġi u għadrit. Hemm violenza mifruxa sew, memx rispett għal-nisa kif intqal mill-kelima ta' qabli u dan l-aħħar sit, sit mit skola eh, ser u ma tistax tagħmel progress f'dan il- f'dan l-istat għanna naħlu fuq il livell tal-Unjoni Ewropea biex eh, nistabilizzaw dan il-pajis u il-Kongo għandu għandu jisolvi l-problemi tiegħu ma dawk il-pajjiżi li jixtiequ jgħinu. Grazzi, Sur Kelly. Mela, l-aħħar kellim is l-Onorevoli Lisa Kikaraġbog. Grazie ħafna President, ovvjament is-sitwazzjoni politika fil-reġjun tal-lagi l-kbar hija komplikata, is-sitwazzjoni umanitarja hija waħda terribli. Iżda maħniex se nsibu soluzzjoni għal dan il-problemi għajr jekk innaqsu it-tensjoni bejn il-Kongo u Rwanda pereżempju. Pressjoni għandha tingħata biex niżguraw illi il-mexxejja ta' dawn iż-żewġ pajjiżi ma jibqgħux jappoġġaw il-, -il il-gruppi armati ikunu xikunu l-oriġini etniċi tagħhom l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali għandha um, ehm, ta' pressjoni biex dan żewġ pajjiżi jirristawraw il-komunikazzjoni u jeliminaw il-violenza il-mandat tal-għawit ta' ġusma u da għanda għandhom jiġu riveduti għanna neħdu azzjoni kontra l-esportazzjoni illegali ta' rizorsi mill-Kongo. Għanna bżon ta' proċess ta' Kimberley eh, fil-gwar ta' dawn rizorsi fil-Kongo. Grazzi. Grazzi, Sur Lisek. Eh, Sur Ċolos, il-Komissarju Grazie ħafna, eh, President, onorevoli membri tal-Parlament. L-adozzjoni ta' din ir-riluzzjoni ehm, burġenza fuq ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo hija importanti imħabba situazzjoni fil-vant ta' dan il-pajjiż nafu li dan l-inkwiet sejlu maħna kien hemm ukoll dikrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u il-konklużjonijiet li ġew adottati miż-żewġ kunsilli tal-affarijiet barranin Aħna ovvjament naqblu ma' l rezoluzzjoni ta' di urġenza minħabba situazzjoni umanitarja, l-ksur tal-drittijiet tal-bniedem u anki il-vjolenza u r reati ta' natura sessuali li qegħdin eh, ikunu responsabbli ta' dan, jiġifieri huma l-gruppi armati. Tajjeb li jkun hemm l-istat ta' dritt u l-governanza f'din il-żona tal-pajjiż tal-vant, il-sigurtà u anki il-waqfa ta' il-mod ta' kif qed jintużaw ħażin ir-risorsi naturali. Il-Repubblika Demokratika tal-Kongo dejjem aħna ħdimna pala prinċipju li fuq dan ma nistgħux naċċettaw l-ebda kompromess pala Unjoni e, minar e, ambigwità dejjem ikkundannajna il-gruppi armati, speċjalment l-emmet li ta' 20. Għalhekk l-Unjoni Ewropea dejjem qalet għaliex mux mhux għateċċettabbli li dan il-moviment jena tajnuna minn barra aħna u koll il-ġlida kontra l-impunita rridu nsaxħuwa biex dawk li huma ħatja ta' reati kriminali jiġu jisibu l-ġustizja. Bżonn sforzi konstruttivi sabiex insibu soluzzjoni sostenibli għal din il-krizi. Dan jitlob li jittieħdu eh, passi biex kunem ukoll il-kunsens politiku l-qbil politiku anki fil-kivu Eh, fil-reġjun tal-Kivu tal-Repubblika Demokrata tal-Konga u anki tal-pajizi ġirin tagħha hemm bżonn ikun hemm dinamika eh, ta' dan ir-reġjun iktar pożittiva li tigarantixxi l-paċi u l-iżvilupp tar-reġjun tal-lagi l-kbar għalhekk aħna eh, naqblu mad-dialogu li għaddej minn pajjiżi konċernati f'dan il-konflitt u anki l-kuntatti mal-Repubblika Demokrata tal-Kongo il-President tal-Rwanda u tal-Uganda dan fil-qafas fil tal-Konferenza Internazzjonali f'dwar ir-Reġjun tal-Lagi l-Kbar l-Unjoni Ewropea hija wkoll lesta biex tagħti l-kontribut politiku tagħha għal kull inizjattiva li tipprovdi għal soluzzjoni sostenibbli għal din il-kriżi. Anki minħabba li s-sitwazzjoni hija waħda komplessa ħafna, titlob li kunem kooperazzjoni u anki l-imsieħba esterni l-oħra jaħdmu fl-imkien specialment il-Konferenza Internazzjonali dwar il-Lag il-Kbar, komunità tal iżvilupp tal-Afrika, tal l Highway tal-Afrika, il-ġnus ma'uda li ovvjament għandhom ħafna modi ta' kif jaħdmu biex jgħinu, ma speċjalment mħabba il-missjoni li qiegħda fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Għalhekk l-Unjoni Ewropea dejjem esmrimiet u qalet li taqbel mal-ħatra ta' missarju speċjali tal-ġnus Mauda sabiex il-risposta internazzjonali tkun waħda kif suppost biex nelbu l-kriżi. Jiena ukoll nixtieq ngħidilkom ninformakom li l-Unjoni Ewropea edha tejn ħafna aqdiet li jaħdmu fil-fihdan l-soċjetà ċivili għal drittijiet tal-bniedem u li servu wkoll bejn l-attivisti u l-gvern u kol il-finanzjament mill-Unjoni Ewropea. Et nitkelmu għal ammont ta' iktar minn 20 miljon ta' euro pala għajnuna umanitarja. Se jkun hemm ukoll inizjattiva li għandha xtaqsam mal-violenza u l gwalenza bejn is-sessi biex natu smin tal-qoddim ir-wol tal-mara u dan huwa proġett li qiegħed fuq livell nazzjonali. Se jkun hemm 20 miljun ta' euro għal dan il-proġett u se jkun hemm appell biex jingħaqdu wkoll imsieħba oħra speċjalment l-istati membri. Din ovvjament se tkun biċċa xogħol li se tkun kbira u wiesa ħafna. Grazzi ħafna, Sur President. Vielen Dank, Herr Kommissar. Grazie ħafna, Kommissarju Ġolos. Emma għanna seba mozzjoni tal-emenda li ġew ġevuti